kwestjoni sa seħ għada f'nofsinhar. Nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Ir-rapport ta' Sur Koval fuq il-prioritajiet għal relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi ta' sħubija tal-Vant. Il-Kummissarju Fischer se jkun qed jirrappreżenta l-Kummissjoni u Pero l-ewwel naddil kelma lir-rapporter għal erba' minuti. Signori, eżis kollegi, dan id-dibattitu se jkun iżu riassont ta' dak li ksibna fil relazzjoni tagħna ma' sħubija tal-vant ta' dawn l-aħħar ħames snin tkun ukoll opportunità biex nipproponu messaġġ għal ġejjieni. Dan ir-rapport kien maħsub biex ikun messaġġ. Però aħna tamajna li nitrattaw dawn il-kustjonijiet mal-Kummissarju b'mod li naraw x'se jiġri fil-ġejjieni u x'se jagħmlu dak li jiġu warajna, però l-istorja b'xorta ħażina kidbet kapitlu daqsxejn differenti fuq l-Ukrajina u naħseb li s-suġġetti li għaddejn jizvolġu bħalissa mumiex affarijiet eh, zbieħ ħafna għal politiċi, anzi jikostitwixxu ħtieġa għal azzjoni. Dan ir-rapport kien maħsub biex ifassal id-direzzjoni ta' l-għanin għal-ġejjini. Jurina xanna namlu il-ħidmit tagħna mal-imsieħba tal-vant se jkun importanti ħafna. Jekonna suċċess aħna jkollhom suċċess huma. Il-konklużjoni tal ftim ta' assoċjazzjoni mal-Ukrajna u l-Moldova u l-Ġorġa se jkun importanti ħafna. Issa jiddependi jekk din l-idea ta' sħobija tal-vant tista' tilab ruol importanti. Attivitajiet bħal dawn da parti tal-ġirien il-kbar tagħna kienu jinvolvu il-Ġorġa l-Moldova u koll. Nafu se jkun il-prezz jekk aħna ma naħdux azzjoni issa, għalhekk jiena qed inħeġġeġ il-kulħadd biex nagħmlu xi ħaġa. E, l-imsieħba tagħna fil-vant għandu jkollhom bażi legali b'mod li jkunu jistgħu jikkoperaw magħna u b'mod li jkunu jistgħu jiġġieldu l-korruzzjoni. Nistaw nsemmu eżempji l-eżempju tal-Prim Ministru b'xis jeżanjok. Aħna niftakru li fl-1917 kena il revoluzzjoni ta' frar. U r-revoluzzjoni ġiet u ma ġara xejn. Issa jekk ma l lil Moldova u lil Ġorġa in-nies mhux se jkollhom fiduċja fl-Unjoni Ewropea. U mhux se jkollhom fiduċja lanqas fir-Russja però. Għalhekk qegħdin naħsbu f'kunċett bħal l-Università ta' Sħubija tal-Vant tip ta' kulleġġ li jinkun jinkludi professuri u studenti u jħarriġhom dawn ikun jorriġinaw mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll Stati stati li għadhom mhumiex membri bħal Belarusja, il-Moldova, l-Ukrajina u l-Ġorġa. Dawn in-nies għandhom jiġu imħarġa u għandhom jiskambjaw informazzjoni fuq l-istess suġġetti, għandhom iqisu u d-dimajnijom il-ġejjini tal-Europa. Il-perspettiva tagħna hija perspettiva politika. Aħna l dawn in-nies ngħidulhom. li pajjiżkom huwa pajjiż importanti ħafna. Għal sawa l-ġejjin ħarġu nħarġu l-dawn in-nies biex ikun jistgħu jikkomunikaw magħhom infushom rispettivament jekk twildux fil-vant jew inkella fil-ponent. Illum il-ġennata l-imseħbin tagħna jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli fil-rigward tal-enerġija nistaw għam ħafna naħseb, kummissarju. Ma nafx jekk se jkollna ħafna opportunità għal skambju ta' opinjonijiet, però naħseb li kien żmien tajjeb ħafna l-komunikazzjoni tagħna dan ir-rapport issa jagħlaq dan il-kapitlu. Naħseb li waqt din is-sessjoni u waqt il-laqat tagħna rridu nagħmlu l-almu kollu tagħna għal dawk in-nies li qegħdin jistennew f'Kixenu, f'Majdan u fil-Ġorġa b'mod li dawn ikollhom daqsxejn ta' tama. Għanna namlu xogħolna biex huma jkun jistgħu gawdu l-ġejjeni tagħhom. Grazzi ħafna. namlu il-keġ jissa. Nibdew blew il-kellima mill-Kroazja. Nittama li dan huwa wieħed mir-rapporti relatati għaliex aktar tard se niddiskutu l-Ukrajina għal darb'oħra bħala kif qal rapporter li żviluppi fl ukrajina kkawżaw li dan ir-rapport biex jaqbad rotta differenti. is sigurta u l-benessri ta' dawn il-pajjiżi ta' sħubija tal-vant qiegħed kisir aktar importanti sħubija magħhom hija sejsa fuq il bono volontà tagħhom, però dan ma kienx bizzejiet għall iżvilupp u progress ulterjuri tagħhom. Naħseb li rridu nsaħħu d-dimensjoni multilaterali ta' sħubija tal-vant b'mod li nappoġġaw dan il-klima ta' kooperazzjoni. Rridu nappoġġaw ukoll lan aħħari, iġifieri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 Jiena naqbel kompletament ma dawn l-istrateġiji, ma dawn il-linji ta' politika li edin naħsbu biex nistabilizzaw il-pajjiżi tal-ġara tagħna, il-pajjiżi tal-vant huma importanti għall unjoni Ewropea u r-rapproxma eh, mhix faċli speċjalment għal dawk il-pajjiżi li għandhom storja tal-komuniżmu ta' anki ta' gvernijiet totalitari. Nafu li għandhom u koll fil-valuri tagħhom tal-lum xorta għadbaqalhom ehm, dawk il-affarijiet li ġejjin mill-komuniżmu irridu u kol naraw kif dawn e, e, edin u kol e, jitrattaw ma' Russja specialment biex jiddefendu l-integrità u territorju tagħhom. Grazzi ħafna. Is-sur Davoster. Grazzi ħafna. President, jiena nixti nilqa kemm ir-rapporter kif ukoll il-Kommissarju Füle qiegħed magħna f'din is-sessjoni tard nixtieq ngħid li ċirkostanzi mibdula u kol bidlu l-lan ta' dan il-rapport ħanej ċaħġa li, li ovvjament din il-partnership mal-pajzi tal-vant l-intenzjoni tiegħu kien biex insaħħu r-rabtiet bejn dawn il-pajjiżi l-Unjoni Ewropea. Imma dak li ġara fl-Ukranja joruna b'mod ċar li hemm bżonn inkomplu b'dawn il-mekkaniżmi imma mhux biss irridu nimpenjaw ruħna bħala Unjoni Ewropea sabiex nejnu meta jkun hemm tibdil f'dawn il-pajjiżi, jiġifieri issa mill-kliem hemm bżonn naddu għal fatti. Grazzi. Sinjura Lubċeva. Fidejk, Sinjura. Grazzi. Ek naddottaw dan il-rapport, kunu edin nuru il-maturità ta' nies li kapaċi jitalmu mill-esperjenzi. Il-partnership tal-vant issa edin nittestjawħa, għax mux dejjem intlaqa tajjeb minn kulħadd. Hemm il-problema wkoll ta' kif wieħed jafda Za интеграция ekonomiċiski, економически, moralen, zagra. Irridu naraw jekk l-Unjoni Ewropea u se tuża x'kapaċi tuża l-integrazzjoni biex tgħin dawn il-pajjiżi fid-diversità kulturali tal-lingwa, ta' tradizzjonijiet tagħhom. Il-partnership tal-Vant jista' jgħinna biex noħorġu mill-problemi li jahna rnexilna noħol u mal-Ukranja. Mżon nikoparaw aħjar fil-osma pal dik tal-edukazzjoni. Dak li nistaw nittalmu mir-relazzjoniet mal-Ukranja għandhom jgħinuna biex il-messagġi li għanna natu l pajjiżi tal-vant ikunu iktar konkreti, speċifiċi u ċari. Hemm bżonn li kollox ikun ibbażat fuq l-interess komuni. Grazzi ħafna ma nafx il-kummissarju u x'se jitkellem bit ċek Għax jekk t-istamelek ikonna dibattitu biss fuq il-vant. Il-kummissarju. Inti forsi tipprova, sinjur. Samiex nistgħu planu Now, Mr. President, thank you very much for giving me a floor. Din hija sfida inkredibbli Atma ma qatt ma niftakara tiġri xaġa bħaldi. Jiena ġejta hawnhekk biex insaħħaħ il-messaġġi li hemm fir-rapport tiegħek. Naqbel miegħek illi kienem kapitlu differenti, qed kiteb kapitlu ġdid fuq l-Ukrajina, imma fl-istess ħin jiena naqbel miegħek. Naqbel illi il-messaġġi riflessi fir-rapport tiegħek huma importanti u rilevanti u jekk tippermetti li jiena rrit insaħħaħ xoħut minnom u nżid ma xi punti oħrajn li nqishom importanti. U jekk tippermetti li nixtieq li nagħmel dan fi tlet passi. L-ewwel net irrid nitkellem dwar is-sħubija tal-vant b'mod eh, ġenerali. U għawnek rrit namel dan il-punt. L-ewel net u importanti li aħna infakru li nafusna illi lan ta' din l-sħubija speċjali li aħna niprovaw nejnu li l-imsiħba tagħna eh, jilħqu l anijiet tagħhom il-sjeda ta' riformi hija importanti. It-tieni net u importanti li nfakru l-imsiħba tagħna u anke nfakru li nafusna minn żmien għal żmien L-iktar ħaġa importanti huwa li namlu l-aqwa użu tal-istrumenti kollha u hemm ħafna il-rapport tiegħek isemmihom fil-fatt. Mill-dimensjoni bilaterali għal dik multilaterali, kooperazzjoni settorjali, l-interazzjoni formali, informali, din hija sħubija unika fejn hemm is-summit minn banda u l-laqat ministerjali informali u kooperazzjoni settorjali in-naħa l-oħra. E, tielet punt illi jiena naqbel miegħek għalix il-rapport tijak bir-raġun jisħaq fuqu illi jembżon li aħna nikkombinaw il- l-inklusivita ma sforz sforz illi jinvolvi l-imsieħba tagħna kollha u li insibu afas fil subjat tal-vant aktar wiesa għal-jom il-koll. U l-aħħar punt huwa illi il- subjet tal-vant miexi straight jacket u l-unika punt illi mhuwiex negozjabbli huwa il-punt tal-valuri u il-prinċipji illi fuqa hija imsejħa imsejsa din is-sħubija. Imma fost l-imsieħba tal-vant tagħna għandna pajjiżi illi ħadu impenn għal li u riformi ferm aktar uh, fondi li talbu li kollom relazzjoni iktar mill-rib mana u li qablu ma' reazzjonijiet tagħna għal dawn il-talbiet għall assoċjazzjoni politika, integrazzjoni ekonomika qed nitkellem dwar l-Ukrajina, l-Moldova u l-Ġorġja u ftehim ta' assoċjazzjoni li jinkludi l eh, il-qasam settur tal-kummerċ ħieles li jkun maqut u li jkun uh, ħiles. Issa, dal-axħar il-kol kem maħna lesti li nħarsu lura u namlu ġudizzji, najdu x'sar tajjeb, x'sar ħażin. Naħseb eh, dal elementa oġġettivita oġġettività li kien fir-rapport tiegħek huwa wkoll importanti L-ewwel punt huwa dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni kull darba li ngħid ftehim ta' assoċjazzjoni nirreferi wkoll għad DCFTA u għalli issaħħaħ il-kapacità tal-imsieħba tagħna illi jagħmlu deċiżjonijiet sovrani u dan għandu jkun il-għana ħari tagħna. It-tieni jirrispetta ir-relazzjonijiet tradizzjonali li għandhom l-sieħba tagħna mal-ġirien tagħhom u għawnek jena nemmen illi ekon aħjar illi aħna nipromovu għom dawn il-relazzjonijiet, mux il-kontrarju. It-tielet punt li nofru għom mux bis modella riformi imma sħubija sħiħa u ġenwina. Iva, hemm taħlita ta' assoċjazzjoni politika u integrazzjoni ekonomika li jmorru id-fit ma l-istat ta' dritt il-libertajiet fondamentali u elementi bbażati fuq il-valuri li huma importanti sabiex ir-riformi ikunu implementati bisħiħ. Ir-raba punt. Aħna qed niproponu dak li diġà ta' riżultati tajbin fl-modi il-ftejim ta' assoċjazzjoni u sħubja tal-fant mumiex laboratorju maħniex qegħdin nesperimentaw bihom. Jiena niftakar eżempju ċar jekk jiena nara il-Polonja kif kienet fid-disajnijiet il-GDP per capita kien l-istess kważi ma mbagħad il-Polonja għamlet il-ftejm ta' kummerċ ħiles ta' dan it-tip illi aħna offrejna lill-imsieħba tagħna u ftit ta' snin wara id-differenza tal-GDP per capita huwa issa erba darbit ikbar fil-kas tal-Polonja. Fil-Polonja irdoppja eh, u fl-Ukrajna naqas. Il-ħames punt. Aħna naħdmu mhux biss mal-awtoritajiet imma ma' oħrajn ukoll mod partikolari mas-soċjetà ċivili u dan jagħmel ir-riformi ferm aktar vjabbli. Is-sitt punt. Meta l-imsieħba tagħna jsiru vittmi ta' pressjonijiet minn barra mhux ġusti, aħna għanna nappoġġaw unżommu maħħom l-imsieħba tagħna u nurruhom is-solidarjetà jekk ikun hemm bżonn. U s-seba punt. Jien hawnhekk irrid nisħa illi l-politiki tagħna jkontribwixxu fuq medda ta' żmien medja twila għal din iż-żona ta' kummerċ ħieles bejn eh, sa' Vladivostok li aħna niċħduh dan li najdu li dak li qegħdin nofrulom huwa għażla bejn Brussell u Moska bejn il-Vant u l-Punent. Dinja hija propaganda. Propaganda ta' dawk illi qed jinjoraw l-istadina tagħna biex nibdew dialogu fuq dawn l-istess punti. Fl-istess ħin miżuri unilaterali imposti fuq il-ġirien tagħhom u hija ironika illi propju din il-ġimma aħna se l-ewwel laqa bilaterali mal-Federazzjoni Russa biex nindirizzaw id-diffikultajiet illi għandhom huma ma nippruvaw infemmu għom illi mandomx minn xiex jibżaw nikkonkludi fuq punt ieħor. Uh, uh, fuq l-Ukrajina tafu li se jkun hemm ħafna diskussjonijiet tul din il-ġimgħa hawnhekk fi Strasburgu. Irrid infakkarkom fil-qosor. dwar dak illi saħqu fuqu l-istati membri l-ġimgħa li għaddiet Aħna ikkundannajna il dak li għamlet ir-Russja u li passi oħrajn kontra l-Ukrajina se jimbat jikollhom impatt negattiv ħafna uh, fuq ir-relazzjonijiet tagħna mar-Russja nittamaw li maħniex se naslu sem aħna nemnu illi problemi jistaw jiġu solvuti permezz ta' dialogu dan iġibni għall-aħħar punt xuħut mill-imsieħ batana iddefinixxew biċċar l-aspirazzjonijiet Ewropej. Aħna inna għal żmien twil wis infittxu mezz kif nistgħu nirriflettuh dan kif nistgħu nirreaġixxu u uh, l aħħar konsil tal-affarijiet barranin meta uh, diskutew il-ministri il-situazzjoni tal ukrajina għalu illi hemm żvilupp importanti dana għaliex fil-spirtu tal-artiklu 49 ta' Trattat tal-Lisbona nkunu nistgħu nieħdu nieħdu vantaġġ bisħiħ ta' dan l-ftehim ta' assoċjazzjoni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Dziękuję panie komisarzu również. Przyłączam się do tego. Grazie ħafna komisarju. Jena uh, e, u nifraħlek għal dak il-diskors nalqu id-dibattitu nivvotaw nar l-erba Nishtiq Nixtieq ngħidilkom ukoll, sinjuri, li s seduta li miss issir għada 11 ta' Marzu 2014 fit-8 u